suppost qiegħed fid-direzzjoni lejn demokrazija sħiħa. Grazzi. Fin dank, Kommissar. Grazzi tassew, Kummissarju Lewandowski. Mela, issa sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni fuq dan is-suġġett partikolari fuq l-agenda, aħna ser inkunu qed nivvutaw fuq dawn is-sitt rezoluzzjonijiet issa stess, però għandna point of order. Jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sir President. Dan għandu xieqsam ma' rezoluzzjoni fuq ir-Russja. Ma nafx jekk xajkonna bidla kontroversjali hawnhekk għandna punt mintax għandna bidla. la proposta es Il-proposta biex nibdlu il-kelma implement bil-kelma adopt, ġifri nitolbu l-Konsil biex jaddottaw. Din tirrifletti l-konklużjoni tal-Kunsil tamma li mandkomx problema b'dan. Ja, aber wir haben keinen Paragraphen 18, oder? Blue Card, Frau Kollegin Ojuland. Signora Ojuland, Blue Card, forsi ma nafx jina intlif fi traduzzjoni għal xina sa smajt il-traduzzjoni estonjani u ma smajtx dak li il-kollega ta' qabli għale, tista' terġa' tirrepeti mill-ġdid jekk jogħġbok? Jekk jina fimtek sew, Honorable Ireland. Is-Sinjura Murini Kita taħt paragrafu 18 tixtieq il-tixtiq tajt il-kelma tad-dotta minn flok timplementa bil-verżjoni ġermaniża. Forsi hawnhekk kien hawn biss żball fil-verżjoni Ingliża. Inti taċċetta l-kelma to implement minn flok il-kelma to adopt kif hemm fil-verżjoni Ingliża? Din hija l-verżjoni bil-Ġermaniż. Dik il-verżjoni bil-Ġermaniż hija tajba, però bl-Ingliż minflok il-kelma implement irridu niblu għaw namlu adopt. Minflok nimplementaw il-konklużjonijiet tal-Kunsil tal-Affarijiet Barranin najdu eh, nadottaw il-konklużjoni tal-Kunsil tal-Affarijiet Barranin. Il-President, jekk jiena fimta tajjeb l-Ingliż, najdu l-konklużjoni tal-Kunsill għandhom jiġu adottati u mhux implementati. Għaw xi oġġezzjonijiet jekk ngħidu adottati minn flok implementati ma jidhirx li oġġezzjonijiet. Tajjeb wis. Mela, ħanibdew nivutaw dawk ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 11, tast oriġinali, għanna tlet partijiet l-ewwel parti minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti minu favur It-tieni parti jgħid il-President, mhux it-tielet parti, it-tieni parti. L-ewwel parti temmejnija. Mela, issa għamilna it-tieni parti, it tilat parti, nu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 18, ekkif kif ġiet ikkarreġuta issa fil-plenarja minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Je minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Sa votaw fuq rezoluzzjoni kolla kemmi favur kontra astenzjonijiet mela kellna votazzjoni unanima hawnhekk. Issanna sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq l-Azerbajġan, fuq Mamadov, fuq kol Jagar Mamadov, mela għanna għanna amenda minn-naħa ta' sit gruppi politiċi, amenda wieħed, dawk li ma' favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet, issa ħanifutaw kolla kemmi, kif ġiet amendata, mela ma' favur, kontra, astenzjonijiet. Kenna votazzjoni kontra, pero għaddit ċerta wahda nivuta fuq il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni li imis Għanna sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni fuq il-Rohingya. Għanna sitt gruppi li parteċipaw f'din rezoluzzjoni. Għanna dawk li ma favur, kontra, ostenzjonijiet, għaddiet. Amenda wieħed, minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa nivutaw fuq rezoluzzjoni kollha kemmi, jekk kif ġiet emendata, mela għandna votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Haben qali abkistimt? Kulħadd ivvota? Mela, kulħadd ivvota, jgħid il-President, toħorġux il-kard mill għaliex inkella ma tivvutawx mela adottata mot unanimu, kolli ngħid, mela il-proċedimenti ta' din il-sessjoni ser ikunu disponibbli fil-sessjoni li jmiss flimkien ma' riżoluzzjonijiet li ġew adottati ma jider li ħadd iktar li qed jaġġezzjona u għalhekk din il-parti eh, tas-sessjoni ġiet ikkonklu